ġabkom, sinjuri ħudu ftit postkom ħalli nerġom nibdew s-seduta. Sentikom il-rizultati tal-elezzjonijiet għal kwesturi il-numru ta' voti totali kien 684 kien 15 li ma joddux li tħassru u għalhekk in-numru ta' eh, eh, voti validi kienu 669. Kenna bżonn 335 vot biex eh, ikonna iġifiri il-maġġoranza. Signora Gering Ödenberg, 237 Sur Higgins, 284 Sur Liberatski, 222, il-Sinjura Luling 297 u l-Norveli Nastalka 232. Il-Sir Newton Dunn 177 vot, Sur Speroni 106. Ġifiri, ma kienem lebda kandidat li irnexxilu jikseb il-maġġoranza tal-voti. Dan ifisser li dawn il-postijiet ma għadhom battala irridu nagħmlu ġifieri it-tieni round. Gehe davon aus, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der Questoren ihre Kandidatur aufrechterhalten. Itnassumi il-kandidati kollha se jibqgħu għaw xi ħadd li jixtieq jirtira l-kandidatura tiegħu? Le ħadd. Mela, immorru għattini eh, votazzjoni u għanna l-kandidati kolla. Nissuġġerixxi li għal dan il-tini vot namlu vot elettroniku. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Now. Okay, dann darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen und Ihre Aufmerksamkeit. u attenti għax ħan nispiega xi ħaġa daqsxejn kemm xejn komplikata, jgħid il-President. Test. Se nagħmlu prova qabel. Mela, għatu daqqatajn il-bord elettroniku ħanneħħu dan l iskrin u ħanamlu prova, trial run. Sie sehen, es bewirbt sich Montserrat Caballé, José Carreras, Placido Domingo, Julia Migenes. semmi in nis Et naraw li Placido Domingo u oħrajn Pavarotti se jkunu l-eżempju tal-kwesturi tagħna. Ġifiri, araw il-kard, għatu daqatajn il-magna u id Jekk intom tużaw il-buttuna fuq il-lemin, l-aħħar waħda li fuq il-lemin, din tmur il fuq l-isfel. U fuq din il-buttuna, tistaw tiħdu it-tieni butuna l isfel biex tażlu il-kandidat preferut tagħkom. Ġifiri, hemm buttuna li tippermettilkom li timxu fuq l-iskrin biex intom tażlu l-kandidat. Bekk, intom tażlu l-kandidat u tafsu il-vot IVA tistaw tastienu kol u ta' ġifiri ta' fsul buttuna zero jek tridu tastienu. Werden können fünf Kandidaten bis zu Tistaw tivvutaw għal ħames mhux iktar minn ħames kandidati. Jekk tagħmlu xi żball tbidlu l-fema tistgħu wkoll l lura.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 nixtieq inkun naf jekk kulħadd jafx kif se taħdem din il-biċċa xogħol. Għandkom xi mistoqsija, kulħadd fem. Tistgħu tużaw it-tieni buttuna mill-isfel biex eh, tmexxu l linja l-ħamra. Għandkom ukoll il-buttuna biex tastienu. Mela, ħanif nibdow ma' Sinjura Cavalier Monserrat.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 bitte, Herr Goebbels. Sur Goebbels, il-vot miftuħ. Nistaw nivvutaw. Votazzjoni miftuħa, votaw. Et jaħdmu l-magni tal-vot ta'kom. Et taħdem il-magna tas Sur Marinescu mhux qed taħdem għejdilna sinjur. Ek bok, Sur Marinescu. Ġifiri dan, ovja, din hija prova u veru. Et, et namlu prova Ma naħsibx li għandhom postom in-nies li kantaw l-opra magħna hawnhekk. Mela. Tajjeb kulħadd ivvota. Is-sur kadek din hija biss prova. Qed nagħmlu prova, tistgħu tażlu biss żewġ kandidati milli il-President qed jgħid li l-interpreti għandhom xi għaw. Stimmabgabe möglich, wenn ich die zweite drücke, wird die erste gelöscht. Ah. Bitte, doch. Jena fuq il magnatijaj nista biss nifvota għal persuna waħda biss mill-lider. Kulħadd ivvota jiena se nagħlaq din il-votazzjoni li hija bi prova. Eja naraw min rebaħ fost il-kantanti tal-opra. Tajjeb, wis. Jien għandi riżultati qudiemi. Monsarat għanda 291 vot u il iktar li ġabet voti. Is-sur Johnson u koll mux se jkun um, Liggins Johnson mux se jkun kwestur ta' laqqa sawn. Tajjeb, mela il-prova mill-mija nisaw naddu għal-votazzjoni propja. Mela, morru għal-screen iħor dik dak il-veru għanna seba kandidati, il signora Geringer, Signor Odenberg, Higgins, Lavraski, l-Signora Luling, il-Signor Mastal, il-Sir New Newton u s-Sur Speroni. Wählen. Sie müssen nicht fünf, Sie können bis zu... Intom tistaw tivutaw għal mux iktar minn ħamsa. Tistaw tivutaw għal inqas minn ħamsa, ma zgur mux għal iktar. u kifettilkom tużaw il-buttuni li għandkom fuq il-lemin biex iċċaqal u il-linja il-ħamra u bekk tażlu iva le jew zero. U dan tistaw tamluħ għal ħames darbiet. Niftaħ il-votazzjoni.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 jekk um, kulħadd ivvota jew le. Iva kulħadd ivvota mela ħnala il-votazzjoni. Ja, abgegebene Stimmen sind ab Mela, numru ta' voti 593 u l-maġġoranza se tkun ta' 207 u design ħadd mar nexxielu jikseb il-maġġoranza għalhekk ħanqaralkom ir-riżultati. Sinjura Luling 280, Sur Higgins 263, Sinjura Odenberg 234, Sur Mastalko 226, Maraski 209, eh, Newton Dunn 270 u tal-aħħar 114, ġifiri hemm bżonn imorru għat-tielet round. Umbagħad inkun nistgħu nużaw il-maġġoranza relattiva. Ġifiri maġġoranza eh, biss. Għadhom kemm għaluli, sinjuri li it-tielet eh, round se ssir il-lejla fit-8 ta' filgħaxija. Da aber jetzt so schön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 Kulħadd issa tallem kif nużaw il-magna, tużaw il-kerser, tivvutaw iva jew le. Għalhekk meta nisma l-konferma tal-kandidati kollha li jixtiqgħu jibqgħu kandidati nistgħu nivvutaw. Le, kandidati kollha qed jikkonfermaw li jridu jibqgħu kandidati niftaħ il-votazzjoni. Ich frage, ob alle Abgeordneten jetzt gewählt haben. Nixtieq nitlob. kom naraw hekk kulħadd e, votax jew le. Għaw xatt li għadu ma votax sissa? Le? Kuħadd vota Mela nista' nagħlaq il-votazzjoni. Abgegebene Stimmen sind 600 genau, damit ist die Mehrheit bei 3. Mela sit mit vot intefaw iċifri maġġoranza assoluta mhumiex importanti. Sa' Sinjura Luling, 273 a Sinjura Luling.